Skont li arkivi ta' amministrazzjoni statali u literattu li fis-snin 48 sa' 8 sa' 89 il-reġim komunist fi Slovakkja taw sentenza lil 79 miljon ta' 71,000 persuna. Mela, L-Unjoni Ewropea Marreġet xieċ, imma jiena mħazba dwar is-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi f'Kuba u nixin ħeġeġ l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet li jieħdu miżuri ħalli jeħelsu dawn in-nies. Iċ-ċittadini tal-Kuba il-mikrofonu jwaqaf il-, -mikrofonu, kellim mela il-kellim jgħid li ħajati il-kondondjanzi tiegħu lil min tibati. All-onorevole. Nixtinna din mikrofonu issa lis-Sur Filip Gasbarek għal minuta. Szanowni Państwo ċe, signori, jina votajt favur rezoluzzjoni fuq Kuba, ma nifimx jena il-għala il-ħbib Ewropej ta' Fidel Castro et jiddefendu ideja falluta, fallit tal-rezoluzzjoni irridu namlu n-nis konxi eh, għal bżon ta' bidla f'Kuba, xi kultant il-vitmi jikontribwixxu eh, għal bidla storika, nittama li eh, dil-ħaġa ssir hawnhekk, nittama li ma jkunx hemm iktar vitmi tar-reġim. Imma jiena ma nistax naċċetta li ħafna li jaċċettaw is-sistema f'Kuba ħaġa fejn qed nifmu s-solidarjetà b'mod ħażin, irridu narfu x'kienu l-kisbiet ta' Kuba imma madanakollu u nqata' l-mikrofonu għal kellim il-kellim li il-kellim li jmiss Grazzi ħafna, xtaqt nitkellem fissem, Sinjura Munjes, sabiex nispjega li il-vot ta' delegazzjoni Spanjola fuq emenda 2. Eh, Aħna Dan il-paragrafu talep għall appoġġ mill-Presidenza Spanjola situazzjoni f'Kuba ma nistgħux aħna ninaqdu ma' emenda ta' grupp li jipprova jitbiet mir rizoluzzjoni Aħna impenjena l-partijiet kollha li firmaw ir-riżoluzzjoni għalhekk ma stajniex aħna naqblu ma' din l-emenda. It-tieni punt, emenda numru 2 li il-grupp ta' xelluk eh, mawt dawn et eh, aħna ma naqbrux maħħom ma nixqux aħna li nidbedu mill-pozizjoni komuni għalhekk irrifjutajna l-emenda. Grazzi ħafna sa nixtieqna l-mikrofonu Tudzana Rojtoba. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nitkellem fuq ir-rezoluzzjoni ta' Kuba jiena favur mhux biss x'jiena jiena nġi minn pajjiż li qabel kien wieħed komunist, imma għax jiena mm, kelli laqa ma' dissidenti fi Kuba smajt dwar is-sitwazzjoni ta' Dr. Ferreira ħaġa li diskutejna u ifukajt ukoll fuq is-sitwazzjoni tas-sistema tal gura tas-saħħa hemmhekk jekk inti mandekx dollari ma tistax inti tieħu eh, mediċina f'Kuba. Aħna enna l dizidenti fil-pajjiż imma sfortunatament da tabib eh, jiet taħt arrest, kontent, jena kontent ħafna li din rizoluzzjoni eh, ġiet adottata u titlob lil kulħadd sabiex iħarsu drittijiet tal-bniedem f'Kuba. Daniel Aman għal minuta. Min seta' jaħseb 20 eh, sen ilu meta kien hemm ħafna ħitan li qed eh, jaqgħu li llum il-ġurnata xorta waħda hemm il-bandiera eh, ta' eh, Castro li għada hemm u li Fidel Castro qed immut bil-kwiet fis-sodda. Thomas More qal li il-mot biss inneħħi il-silenzju. Sewġ affarijiet seħħu f'Kuba kien hemm il-blokkejd Amerikan li permetta l-Castro u r-reġim li jagħtu tor rapport li problemi kollha ta' pajjiżi fuq eh, l-Amerikani u mbagħad hemm dawk fl-Ewropa inkluż dawk f'din l-awla li għandhom standard doppju fejn dawn jagħtu skuża għal eh, problemi ta' eh, drittijiet tal-bniedem u jgħidu li il-pajis jipproduċi tobba tajbin u ballerinas tajbin. Naseb wasal iż-żmien li um, inbidlu s-situazzjoni fi fil-Kuba unbat jegda dak l-istorja eh, tista tatina maħfra. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President. Jina votajt favur ir-rezoluzzjoni fuq Kuba. Rezoluzzjoni li tikkritika ħafna r-reġim ta' totalitarianizmu fil-Havana. Nixtieq nitlob il-Kunsil sabiex itemm il-relazzjonijiet mal-Kuba għax l-inkollu qed ikollna x'naqsmu mar-reġim komunist u hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem ksur li jsir ta' spiss nixtieq nitlob lir rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea li ma jkomplux hekk eh, jkomplu jinnormalizzaw il- relazzjonijiet is sur xell ta' spiżżar il-Kuba mingħajr ma' kritika il-problemi fid demokrazija u drittijiet tal-bnedem. Inaċċettabbli għall-Unjoni Ewropea ma' nix nagħmlu ħbieb ma' dittatorjati pal pereżempju Kuba. Grazzi ħafna, Sur Neski. Mux hawnhekk. Għalhekk ma' fadalx tal-bit. Ta' sekk, no Federico. Eh, l'onorevole sul, sul, sul eh, in dossier relativo al, alle tecnologie a basse emissioni di carbonio, do la parola. Serna dwar kwestjoni dwar l-emissjonijiet eh, teknoloġiji b'emissjonijiet ta' karbonju baxx. Chciałem wyrazić poparcie dla inwestorów. Prezydent Fil-votazzjoni għal din ir-riżoluzzjoni jiena nixtieq ngħid li nappoġġa l-iżvilupp ta' teknoloġiji favur emissjoni baxxa. Dan huwa possibbli biss permezz ta' finanzjament minn sorsi privati. Is-sitwazzjoni ekonomika tal-Ewropa tiġġustifika dan. Il-bidla fil-klima u nuqqasijiet ta' nuqqas tal-enerġija, juru li aħna rridu nappoġġaw il-miżuri kontra il-bidla fil-klima. Din dan huwa ċans tajjeb għal l-agrikoltura Ewropea għaż-żoni rurali mod partikolari rigward tal-iżvilupp ta' sorsi eh, ta' enerġija rinnovabbli. Is-Sinjora Brizina. I, já jsem hlasoval pro usnesení o investicích do vývoje nízkouhlíkových technologií. Grazie President, jien ukoll votajt favur il mozione ta' riżoluzzjoni fuq investiment ta' al teknoloġiji b'karbonju bash Dan se ikun importanti ħafna fir-riforma tal-Unjoni Ewropea biex nagħmluha ekonomija innovattiva. Naħseb li hija importanti ħafna għall kummissjoni biex taħdem flimkien mal- Bank Ewropew għal-2011 u biex bekk noħorġu fond li jipromovi l-enerġija rinnovabli u kol miżuri ta' eh, effiċenza fl-enerġija. Il-Bank Ewropew għall-Investiment għandu jati fondi għall-ekonomija tal-enerġija. Din hija importanti ħafna, nabżon garanziji tajbin aħna ma naċċettawx l-idea li teknoloġiji b'emissjonijiet ta' karbonju baxx għandha kollha x'taqsam mal dik nukleari. Grazzi ħafna, is-Sur Globaċi. Grazzi. President, jien ma stajx nappoġġa din riżoluzzjoni għalkemm hija waħda importanti u essenzjali l-ekonomija Ewropea. Irridu nkunu konxi li riżoluzzjoni għandha ħafna fondi u setturi favur l-ambjent u dawn jikkontradixxu l-enerġija u s-solidarjetà ma' pajjiżi li qegħdin jibbażaw is-sorsi tal-enerġija tagħhom fuq il-faham. Għal stant hija essenzjali li jkollna tranzizzjoni tajba lejn ekonomija favur l-ambjent. Inkella ikonna neliminaw ix xalijiet u fi żmien ta' kriżi din hija xi ħaġa perikoluża ħafna l polonja Grazzi ħafna, issa ser ngħaddu il-kelma lis sinjura Akon. Ekki oġbok. President kollegi, il-maltempata xintja laqtet il-Franza fi 27-28 ta' frar din is-sena madwar 60 persuna mietu u eluf ta' persuni soffrew mill-ħsara li saret minn din il-maltempata. L-Unjoni Ewropea issa għandha tagħti eżempju tajjeb u allura Jiena personalment kont involuta fil-abbozzar din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li titlob lill kummissjoni Ewropea biex tkun biex tagħti risposti u aħna qed nitolbu li l-Kummissjoni biex tagħti appoġġ ir-reġuni mill-quta mal-tempata permezz tal-Fond eh, Ewropew għas-Solidarjetà. Irridu nieħdu konsiderazzjoni din il-ħaġa. Perlarwar, Brittani u postijiet oħrajn dawn ir-reġuni kollha issa ser ikollhom jimmodifikaw il-fondi il-programmi ta' fondi tagħhom li kienu finanzjati mill-Fond Feda aħna qed nistennew li l-Kummissjoni tirreaġixxi malajr kemm jista' jkun. Flimkien mal-kollegi tiegħi il-maġġoranza tal-kollega tiegħi jiena konvinta li għandna bżonn ta' forza Ewropea għal protezzjoni ċivili u din mbagħad ser taħdem weħida biex tipprovdi appoġġ supplementari li huwa indispensabbli f'dan il-dawn il-każijiet. Is-Sur Kelly li inti ma ktibx ismek qabel, però darbohra jekk joġbok iktab ismek biex titkellem. Fil-qosor ħafna jiena xtaqt ngħid li sawa sal-iżmien li ikkonna dokument konklusiv fuq l-enerġija nukleari li semmi l-progress u koll il-miżuri ta' sigurtà li Umbat din titrasponi li l anfisa friċerka biex bekk iċ-ċittadini jkunu jistgħu jiddeċiedu hemm ħafna xettiċiżmu, hemm ħafna dubju u dan għandu jiġi kkjarifikat u rridu nieħdu konsiderazzjoni l-ħafna diffikultajiet fir-rigward tal-teknoloġija tal-karbonju. F'dan l-anniversarju 200 sena tal-indipendenza tal-Litwanja u tal-Estonja, un nfakru dan l-avveniment. Prendiamo i nostri lavori alle ore 15, la seduta è sospesa. Grazzi tajab ħafna ħdisir nerġaw nibdew fit-tlieta is-sessjoni hija magħluqa. Grazzi.